nuwa. Għal-minuta l-Onorevoli Kelly. Id-dinja digitali toffri opportunità kbira eh, kemm fil-ħajja rekreattiva u anke fil-ħajja professjonali eh, f'pajjiżi, pajjiżi bħal skibbering li qegħdin joħolqu hubs digitali biex in-nies jistgħu jaħdmu minn hemm minflok ma joqogħdu jivvjaġġaw il-bot biex imorru l-uffiċċji tagħhom. Din hija opportunità eh, dawn in-nies qegħdin anke jaħdmu mid-dar imma biex ikoll taħdem mid-dar irid ikollok il-high speed internet min jaħdem mid-dar jew qrib lejn id-dar jiġifieri li taħtqatta inqas ħin tivvjaġġa tikkawża inqas emissjonijiet u dak kollu huwa pożittiv Imma jista' jkun hemm ukoll il-lat negattiv fejn in-nies jistgħu ibatu eh, psikoloġikament din ukoll hija xi ħaġa li rridu nindirizzawha. Skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-OECD għal klassifikazzjoni tax-xogħol u naħseb ukoll li huwa importanti għall iżvilupp tal-ħiliet. Ħaġa waħda li ħarġet hija li fl-Ewropa bħalissa hemm miljun impik illi ħadd qed jagħmilhom għaliex għamawx nies imħarġa biżejjed f'dawn il-ħiliet diġitali. Grazzi ħafna għal minuta l-Onorevoli Lejtaw Marquez. Grazzi, mela fl-1834 għaddiet liġi li waslet għal ħolqien tal-ferroviji fil-Belġu u f'dak iż-żmien membru tal-Parlament kien wissa illi il bdiwa kienu qegħdin jibżaw illi l-art tagħhom kienet se titteħdilhom u se jintilfu ħafna impjiegi. Madana kollu, aħna nafu xġara wara, nafu kif kemm saru importanti il-ferroviji. Jiena naħseb li digitalizzazzjoni seġib magħha bidla ferm akbar għax id-digitalizzazzjoni ma tarafx frontieri. Barra minn hekk, id-digitalizzazzjoni se tfisser bidliet kbar għal ħiliet u kompetenzi li tirrikjedi id-digitalizzazzjoni se teffettwa soċjetajiet li huma iktar imħasba dwar il-bżonnijiet soċjali u l-implikazzjonijiet ta' dan pereżempju fil-fabriki. Jiġifieri se jkun hemm ħafna konsegwenzi fuq l-individwi u anke fuq is-soċjetà rridu niddemokratizzaw il-arfin u nizguraw il benefiċċji jiġu eh, mqasma b'mod ekwu kulħadd tigawdi minnhom. Niżguraw ukoll li digitalizzazzjoni sseħħ f'atmosfera ta' kooperazzjoni mill-qrib bejn il-qasam il digitali u anki d-dinja politika. Jiġifieri bħalli t tnejn min-nies qegħdin idoqqu sonata ta' Mozart fuq il-pjanu flimkien. Kellim li jmiss, tal-waqt se naraw moment storiku il-Kommissjoni se tippreżenta tliet strateġiji diġitali il-ġimgħa d-dieħla, jiġifieri din tista' tkun is-sena fejn issir ir-rivoluzzjoni diġitali. Rridu naraw xi tfisser dinjità diġitali. Se nagħmlu se nħallu l-kumpaniji jidħlu fil-ħajja privata tagħna, permezz ta' riklami mirati u personalizzati jew se nkunu koraġġużi u noqtluh u nfarkuh dan il-modell tan negozju irridu niddeċidu kif nużaw id-data għalina fl-interess pubbliku fil- fl-Olanda eh, Google huwa użat f'70% tal-iskejjel primarja aħna rridu Google li jiddeċiedi kif jitalmu tfal tagħna jew irridu illi eh, nużaw id-data sabiex nitalmu aħna kif qed jitalmu wliedna aħna rridu naraw kif se niddefendi jew nippromuovu il-stil ta' ħajja Ewropew fejra digitali ejjew naħdmu sabiex namlu dan. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa nixti nati il-kelma lill kummissarju Schmidt. Signora President, onorevoli membri, Wara illi smajt id-dibattitu eh, tagħkom qed nara illi hemm konsensus wiesa ħafna bejnietkom kemm fuq il-ħtieġa illi nkomplu niżviluppaw l-ekonomija diġitali għaliex m'hemmx alternattiva oħra għall-Ewropa tiżviluppa trid f'din id-direzzjoni imma fl-istess waqt tajtu ħafna importanza l-aspetti differenti, riski differenti illi din l-ekonomija ġdida se ġib magħha riski soċjali, riski tal-dak li huwa l-protezzjoni soċjali, riski li kunem xiftit kumpaniji li kontrollaw id-data. Memx fatalità bejn minn banda promozzjoni tal-ekonomija digitali u mill-banda l-oħra id-drittijiet, il-protezzjoni soċjali u protezzjoni tad-data. Aħna ma nistawx sempliċement noqogħdu sottomessi għal dawn l-iżviluppi teknoloġiċi, irridu aħna nkunu dawk li nsawruhom. Wara li jiena segwejt id-dibattitu tagħkom, din hija stedina lill kummissjoni li għamiltu intom sabiex taħdem fuq dawn iż-żewġ aspetti. Huwa veru illi aħna se nippreżentaw id-Digital Agenda u fl-istess waqt innidu wkoll ħidma fuq il-protezzjoni u l il garanzija ta' drittijiet. Jiena ħabbart illi l il kummissjoni se torganizza konferenza kbira fuq ix-xogħol fuq il-pjattaformi u nittama li l parlament se jipparteċipa u jena ninsab konvinti li l-Parlament se jipparteċipa għaliex il-modell Ewropew fil-qasam ta' teknoloġija digitali għandu jkun eżempju. Aħna diġa tajna eżempju bil-protezzjoni ta' data u wissa nistaw natu eżempju ieħor f'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-protezzjoni soċjali, drittijiet soċjali sabiex nipromuovu din l-ekonomija u niżguraw illi tkun ekonomija li taqdi verament lil kulħadd. Grazzi. Merci beaucoup. And uh, now I would like to give the floor to the Council uh, state. Mela, ħanaddi il-kelma lill kunsill l-Segretarju tal-Istat. Sinjuri, il-prinċipju tal-ugwaljanza fis-suq diġitali u dak intern u anke t-titjib tal-saħħa u l kundizzjonijiet tax-xogħol għal ħaddiema huma riflessi fil-konklużjonijiet tagħna fir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament ta' kollu li adottajna flimkien għalhekk jiena konfidenti li l-Unjoni Ewropea mixja fid-direzzjoni tajba. Forsi li għandna bżonn huma strateġiji dedikati illi jindirizzaw il-qafas ta' dan l-iżvilupp teknoloġiku, però milli nifhem eh, mill-Kummissjoni daqt ikollna dawn it-tip ta' proposti jiena ħerqana l-proposta tal-Kummissjoni u għalhekk nittamaw ukoll li nkomplu naħdmu eh, mod kooperat attiv anke mal-Parlament Ewropew fuq dawn il-kwistjonijiet daqshekk importanti. Thank you very much. Um, so the Grazzi ħafna nista' nagħlaq id-dibattitu fuq dan il-punt u allura nimxu għal punt illi jmiss il-dikjerazzjoni tal-Komissjoni fuq l-istrateġija dwar l-igwaljanza bejn il-ġeneri. Nfakkarkom illi tistaw tużaw kemm il-proċedura tal-KHDI kif ukoll il-Blue Card kemm bi-sistema tradizzjonali u anke bi-sistema elettronika. L-istruzzjonijiet qegħdin fid-daħla ta' din il-Kamra.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 Onorevoli membri, grazzi tal-li edin tpoġġu din l-istrateġija fuq l-agenda tal-lum fil ewel xahar tal-mandat tiegħi jiena diġà ntqajt ma' ħafna minnkom u l-iskambji li kellna konfermaw li aħna lkoll flimkien għandna ħafna x'namlu flimkien f'dan il-qasam ta' politika. Jiena grata tal-appoġġ li urejtuni u anke l-Kummissjoni f'numru ta' eh, okkażjonijiet diġà l-Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini għandhom bżonn l-appoġġ sħiħ tagħkom sabiex ikun hemm dan l-ambjent ta' ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel illi anke jabbraċċa d-diversità li teżisti. L-Ewropa hija post tajjeb fejn tgħix għal ħafna, però wieħed ma jistax jinjora illi għadna ma wasalniex fejn għandax taqsam eh, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, in-nisa xorta jitħallsu inqas meta tqabbel ma dak li jirċievu l-irġiel, waħda minn kull tliet eh, nisa fl-Unjoni Ewropea kienu vittmi ta' sfruttament sesswali jew inkella vjolenti, anka ġili it-tnejn mill-età ta' 15-il sena u dan huwa miljuni ta' nisa. Dawn affejt ma nistgħux naċċettawhom din l-ugwaljanza eh, terribbli il-Kummissjoni u l-kulleġġ kollu kollu jappoġġja l-ġlieda tiegħi favur l-ugwaljanza. L-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija priorità fil-mandat tagħna bħala Kummissjoni. U l-ewwel ħaġa importanti tkun din l-istrateġija l-adozzjoni għandha tkun għal ġurnata dinjija dedikata għan-nisa eh, f'Marzu dan biex inkomplu naħdmu wkoll fil-ħidma tagħna sistematika kemm fl-Unjoni Ewropea u anke lilin minn dan. Aħna għandna ambizzjoni ta' strateġija ambizzjuża u anke moviment viżibbli illi li qegħdin naraw matul dawn l-aħħar snin kontra din il-ġlieda favur l-ugwaljanza Lek huwa importanti għall-aħħar li aħna nerġa'w niddikjaraw b'lingwaġġ b'saħħtu l-impenn tal-Kummissjoni favur l-ugwaljanza sar anka konsultazzjoni, anka waħda pubblika fuq din l-istrateġija illi ġabet flimkien iktar minn 1300 risposta. Il din l-ugwaljanza hija kwistjoni li torbot ma' ħafna affarijiet u allura eh, se jintuża approach, eh, approach ta' mainstreaming fuq anka suġġetti partikolari. Il-mira tagħna hija illi ikonna approċċ iktar sistematiku anka fl-istadju bikri tad dizin ta' politika sabiex aħna nħarsu lejn il-perspettiva tal-ġeneri bejn anzi fil-politika tal-Unjoni Ewropea kollha bħala kontenut irridu li konna viżjoni pożittiva li dejjem taħdem favur eh, l-ugwaljanza Ewropa fejn in ġil bniet subien fid-diversità kollha tagħhom ma jkunux vittmi ta' violenza jew ta' stereotipi għabbażi tal-ġeneri kollhom l-opportunità illi jimxu l qudiem fis-suq tax-xogħol, imexxu n-negozji, l-politika u anka jipparteċipaw b'mod ugwali fis-setturi kollha il-dettalji orizzontali fl-istrateġija huma importanti eh, fejn anke għandhom xaqsmu l-aspetti intersezzjonali bħala suġġetti aħna ħan indirizzaw ukoll il-prioritajiet fil-linji gwida li jkun hemm iktar seta li tingħata lil nisa li nindirizzaw id-distakk bejn il- Is-salari tan nisa u tal-irġiel li hemm bilanċ aħjar bejn nisa u irġiel fuq il-bors tal-kumpaniji, eh, l-aspett tal-bilanċ bejn il-dinja tax xogħol u anke l-ħajja privata, l-vjolenza kontra n-nisa, il-Konvenzjoni ta' Istanbul, din ukoll hija priorità għalina jekk tibqa blokkjata din il-konvenzjoni minkejja l-isforz konġunt tagħna ħajkonna proposta leġislattiva sabiex nindirizzaw u anke nsaħħu l direttiva ta' drittijiet tal vittmi biex nindirizzaw eh, anka dan il-reat Hemm anke aspetti ġodda, pereżempju il-vjolenza online kontra n-nisa jew inkella din il-perspettiva tal-ġeneru fuq eh, livell diġitali, anke fejn għandu x'jaqsam l-intelligenza artifiċjali. Mbagħad sa jkollna wkoll konsultazzjoni wiesa illi nixtiequ li aħna resqu sa tmiem din is-sena jiena nifhem illi il-miżuri ta' trasparenza ta' salarju hija sfida u jina nixtieq li ninsib bilanċ tajjeb biex intervenzjoni bħal din tqis l-interessi ta' min ħaddem, il-ħaddiema u anka l-amministrazzjoni nazzjonali. Jiena ħerqana biex nisma l-opinjonijiet eh, tagħkom u anka biex niddiskuti magħkom. Jiena verament nittama li jkolli l-appoġġ tagħkom ħalli aħna bħall-Unjoni Ewropea eh, nkunu nistgħu verament naqbżu l qudiem lejn eh, Ewropa bbażata fuq l-ugwaljanza f'dinja iktar ugwali. Thank you very much, Madam Commissioner. Now on behalf. Grazzi ħafna, Signora President. Issa fissem il-PPE għal minuta u nofs, Sinjura Fransen. Grazie ħafna, Signora President. Kummissarju, l-ewwel qabel kollox nirringrazzja l-Kummissjoni kollha għall l-impenn tagħha lejn l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Din hija waħda mill-valuri ewlenin ta' l-Unjoni Ewropea. Fil-indiċi tal-ġeneri ta' l-Unjoni Ewropea rajna figura li qatt ma rajna għolja daqsa qabel 67.4 fil-mija alles omvattende gender. In-nisa huma eh, għandhom kwalitajiet ta' kreattività, ta' produttività u għalhekk l-istrateġija tal-ugwalenza bejn il-ġeneri għandha jkollha numru ta' pilastri illi jenata iktar appoċ għan nisa anka fid-dawl ta' sfidi li għanna qoddimna, l-aspetti digitali, tibdil fil-klima, u anka t-tip ta' xogħol speċifiku rridu nqisu wkoll il-pożizzjoni vulnerabbli tan-nisa għalhekk importanti li din l-istrateġija l-ġdida għandha tfassal it-triq għall-Ewropa għas-snin illi ġejjin il-distag bejn il-pagi irridu nsaħħu l-pożizzjoni tan-nisa fuq il-post tax-xogħol, irridu nħarsu lejn in-nisa li jaħdmu fin-negozju u anka nizguraw illi direttivi bħal per eżempju dik eh, tal-work-life balance jisu anka dan l-aspet. L-Unjoni Ewropea għanda taħti l-opportunitajiet li n-nisa, opportunitajiet li ħaqqom sabiex is soċieta tkun waħda aktar ġust. Very much on behalf of the group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, Mrs. Neuchel, please. Ganz herzlichen Dank, sehr geehrte Frau. Grazie ħafna. Um mela, tista tiddependi fuqna fejn għandha x'taqsam dan l-iżvilupp. Jiena l-kellima ta' qabli ma ngħidilha lin nisa mhumiex iktar dajfa u mam dajfa minħabba regoli, minħabba tradizzjonijiet, pero maħniex iktar eh, dajfa aħna minna hija minħabba l-kuntest li qegħdin fih. din l-istrateġija għandna nsejħu għaliha ħames snin hemm bżonn strateġija ambizjuża bi pjan ta' azzjoni rridu naraw progress ċar ma rridux li niżolqu lura u naqgħu lura irridu niffukaw fuq eh, l-ugwaljanza anke b'mod ġenerali irridu diskriminazzjoni kollha Irridu nħarsu lej il-politika differenti dik digitali ta' il-politika barranija, r-riċerka, l-agrikoltura. L-ugwaljanza bejn il-ġeneri tapplika fuq eh, f'livelli ta' politika differenti, u għalek rridu nqisu kollox. Kampf gegen die Gewalt an Frauen sprechen. Ich möchte nicht das Hauptthema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Il-ġlieda kontra violenza fuq in-nisa hija importanti u koll U din hija rabta rabta bejn l-ugwaljanza bejn il-ġeneru anka demokrazija aħna hawnhekk qegħdin nitolbu li jkun hemm studju, studju li juri l-effett tal-politika nazzjonali fuq il-movimenti tal-ġeneri, id-drittijiet tan-nisa illi jkun hemm eżaminazzjoni kontinwa u anke li jkollna rapporti ta' progress ta' kull sena fuq livell nazzjonali. Jekk Eh, ma jkunx hemm ugwaljanza bejn il-ġeneri, mela dan għandu jitqis bħala violazzjoni tal-istat ta' dritt u hemm bżonn li nkunu nafu li dan qed iseħħ. Grazzi ħafna sa fisem ir-renew għal żewġ eh, minuti Sinjura Toleré. Eh, Madame la commissaire, chers collègues, merci pour Sinjura Komissarju, eżis kollegi, grazzi ħafna tal-impen tijak u anka tal-enerġija tijak biex timplementa din l-istrateġija eh, dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Kien wasal iż-żmien li namlu eh, dan. Dan huwa perjodu ta' sfida u issa wasal iż-żmien li din l-ugwaljanza ssir realtà f'pajjiżi l-abort daħal fis snin 70, pero anka illum il-ġurnata hemm ħafna eh, nisa fl-Ewropa li m'għandhomx aċċess għall-abort, jew inkella lanqas għall-edukazzjoni sessuali. Il-ċittadini Ewropej kollha għandhom ikunu ugwali fejn għandha x'taqsam is-saħħa, meta ma jkunx hemm drittijiet riproduttivi dan huma anka dan huwa ksur ta' drittijiet fundamentali tan-nisa u hawnhekk lejn dan qegħdin eh, nimxu. Irridu neqirdu kull tip ta' violenza, dik ekonomika, dik finanzjarja, il-biraħ iċċelebrajna n-nisa u it-tfal bniet li qegħdin fi xjenza, però fil-verità jeżisti distak kbir bejn in-nisa u l-irġiel f'dan il-kamp anka meta jkunu għadhom fl-impik tagħhom u iktar u iktar meta jirtiraw. Hemm bżonn li jkun hemm ugwaljanza bejn il-irġiel, in-nisa, irrispettivament mill-reliġjon jew twemmin tagħhom. Mhux aċċettabbli li n-nisa jirtiraw u jaqgħu lura għaliex kellhom jifqu għal perjodu għax kellhom it-tfal hemm bżonn li l-opportunitajiet ikunu indaqs li jkun hemm l-istess eh, opportunitajiet ta' poter u anka li jkun hemm obbligazzjonijiet ċari f'termini ta' riżultati. Dan mhux neċessarjament sajwa għalura lil negozji bħalma nafu. Il-Konvenzjoni ta' Istanbul bħalissa hija blokkata u għalhekk hemm bżonn insibu soluzzjoni alternattivi jew inkella jsir zblok min-naħa tal konsil jew inkella nsibu soluzzjoni oħra. Rridu niġildu kull tip ta' violenza u anka rridu nadottaw dan l-approċċ intersezzjonali u biex nikkonkludi ngħid illi bil-patta Simon Vej aħna proponejna illi nużaw leġizlazzjoni eżistenti fl-istati membri bħala punt tatlu tluq fil-ġlida kontra l-inugwaljanza u biex anka nagħtu aktar seta li leġiżlazzjoni Ewropea. Grazzi ħafna infakkarkom illi tidu żommu mal-ħin illi huwa allokat lilkom. Il-kellima li jmiss is-Sinjura Anderson. U nfakkarkom kollegi illi skont ir-regolamenti tagħna ma tistgħux tużaw la simboli l bnadar.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 Anzi, hija tal-mistħija li ħna ma nistawx nuru l-bandira tagħna, ħadd nieħu nota ta' dan. Mela, aħna għandna din l-gwaljanza bejn il-ġeneri, kulħadd jitwilet indaqs nisa u rġiel. Ħadd ma jista' jikkontesta il-fatt illi minkejja li kulħadd għandu l-istess valuri, però hemm djufijiet u setat differenti, anke l isfidi huma differenti bejn il-ġeneri. il-Kummissjoni mhux aħjar titkellem fuq iktar armonizzazzjoni bejn il-ġeneri forsi illi l-irġiel ikunu iktar irġiel u l-nisa jkunu iktar nisa. Staten und Unternehmen angegangen werden, aber nein, es muss das Diktat des Zentral. Din miex xi ħaġa li għandhom jallura jindirizzaw il-pajjiżi nazzjonali imma allura għandha tindaħal l-Ewropa, jan nħallu n-nis jiddeċidu min jaħsel il-platti u min jagħmel l-affarijiet tad-dar, mhux ngħidulhom x'jagħmlu aħna. Għalfej edin eh, nipruvaw nikonvinċu l-nisa li għandhom valur fis soċjetà biss jekk joħorġu jaħdmu. Din hija forma ta' diskriminazzjoni wkoll in-nisa jistgħu jiddeċidu waħedhom jekk iridu xi d-dar jew joħorġu eh, jaħdmu, il-Kummissjoni tridhom jaħdmu ma' qishom bil-fors. allura x'ħan għamlu anka fejn għandhom xaqsmu nisa li qegħdin isna rridu ngħidulhom biss biex jaħdmu fin-negozju mhux fix-xogħlijiet manwali. In-nisa m'hemmx għalfejn isegwu il-modelli eh, tagħkom, in-nies ħajja nħalluhom nisa jagħmlu d-deċiżjonijiet tagħhom zdjęcie flagi to nie jest sprawa obaw ale regulaminu który obowiązuje nas wszystkich. Mela, Dawn huma regolamenti li huma kolanti għal kulħadd. Eh, mhux għax qed nibżgħu minn xi ħaġa, għalhekk fakkartkom. Is-Sinjura Kunke. Grazzi ħafna, Sinjura President. ħafna, anzi hemm lista twila f'din l-istrateġija anka budget bbażat fuq l-ugwaljanza u anka politika bbażata fuq l-ugwaljanza. Jiena bħala eh, membru fil-Partit tal-Ħodor nifhem illi l-isfida prinċipali hija l-tibdil fil-klima. Nisa l-iktar li huma affettwati minn dan minħabba l-inugwaljanzi ekonomiċi u soċjali. Biex il-ftejm ta' Pariġi jkun ta' suċċess, hemm bżonn li jkollna tranzizzjoni ugwali u ġusta. Eh, Signora von der Leyen qalet illi sa tpoġġi l-ugwalenza bejn il-ġeneri bħala priorità ewlenija u ankan prezentat il-patt ekoloġiku ma kienx hemm kelma waħda fuq l-ugwaljanza bejn il-ġeneri f'dan il-patt. Il-kummissarju responsabbli, eh, Sinjura Dalli, Laqas biss kienet hemm. Lena Dalli krevt tfu saker. Allura jiena u anka l-partit tiegħi tlabt żewġ affarijiet mill-Kummissarju Dalli. L-ewwel illi l-Unjoni Ewropea tibbaża l-patt ekoloġiku fuq l-ugwaljanza hemm bżonn ta' sinjali pożittivi u għalhekk jiena ħerqana wkoll għal kooperazzjoni mal-Kummissarju Dalli. Grazzi ħafna issa fissem li sijar il kelliema Sinjura Wisniewska. Grazzi ħafna, Sinjura President, kollegi. L-ugwaljanza bejn il-ġeneri huwa prinċipju ewlieni tal-Unjoni Ewropea u din l-istrateġija l-ġdida għandha tkun waħda ambizzjużi, ambizzjuża imma anke realistika. Hemm sfidi ġodda qudiemna, pereżempju, il-differenza bejn is-salarji u anke differenza li teżisti fil-pensjonijiet Jiena nħoss li hemm bżonn ta' regolamenti illi jissaħħu lil dawk in-nisa illi jaħdmu u li għandhom it-tfal sabiex ikun hemm apprezzament ukoll tal-ħidma li ssir id-dar li tagħha ma jitħallsux. Irridu nħarsu wkoll lejn aspetti ġodda l-pornografija, l-vjolenza digitali u anka e, it-traffikar. Fl-Unjoni Ewropea in-nisa huma medda mill-mutilazzjoni e, ta' ġenitali u e, il-Parlament għalhekk għandu U koll ka parlament għandu jsegwi l-istess lezzjonijiet li jipprova jagħti li aħna maqudin fid-diversità tagħna. Issa il-kelliem li jmiss fisem il-Gwe NGL is-Sinjura Pereira. Kwalke strateġija pra igualdad trat passa strateġija li teżisti fuq eh, l-ugwaljanza trid eh, tiġilet kontra il-faqar niġġieldu kontra l-diskriminazzjoni fir rigward tal-aċċess għax xogħol u l-inugwaljanzi fil-pagi tan-nisa u l-irġiel sabiex ikun hemm kondizzjonijiet imtejba tax xogħol għal nisa anki pensjonijiet aħjar. Iridu jkun hemm aċċess ugwali għal saħħa u l-edukazzjoni u protezzjoni tal-maternità, b'salarju sħiħ huwa essenzjali sabiex din l-istrateġija ma tkunx biss kliem firaħ miktub fuq biċċa karta. Irrid ikun hemm rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja professjonali u dik privata Irrid ikun hemm l-applikazzjoni ta' strumenti li jenuna biex niġġieldu kultra tul tip ta' violenza fil-familja fuq il-post tax-xogħol jew bnadi oħra. Grazzi. Rzeszony głos zabierze pani poseł Izabela Adinolfi. Czas... Grazzi ħafna, signora Adinolfi, għal-minuta. Grazzi, President, eżis kollegi Hawnhekk nitkellmu ħafna dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u drittijiet tan-nisa, pero jew ngħidu l-affarijiet kif huma u nammettu li m'hemmx ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Fil-fatt qed narraw illi n-nisa jkunu umiljati m'hemmx trattament indaqs, m'hemmx pagi indaqs fl-Ewropa u ħafna pajjiżi prostituzzjoni hija legalizzata minflok ma niġġieldu kontra dal-flagell nippreferu illi nagħlqu għajnejna. Fl-Ewropa teżisti il-riduzzjoni għall-iskjavitu għal ħafna nisa, nisa meqjusa bħal kieku kienu oġġetti xoħut minnhom jiġu maqtula jew inkella midruba mill-irġiel rridu nħarġu ġenerazzjonijiet il-ġodda u għawnek nindirizza l-nisa għalmu l-lulitkom il-rispet għal-nis għalmu l-lulitkom l-subin jirrispettaw l-nisa u għalmu l-nisa li mandom għat jiddependu fuq fuq ħat u jiddefendu il-libertà tagħhom kemm fizika kif ukoll morali. Głos zabierze pani poseł Rosa Estaras Feragut. Czas wystąpienia jedna minuta. Grazzi ħafna, President. Għanna l-istrateġija ta' ugwaljanza. Issa se nibdew strateġija ġdida mill-2020 sal-2024 din għandha tkun priorità l-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill sabiex nimxu pass determinat u nimpenjaw ruħna illi nwaslu ruħna dak li għandha bżonn l-Ewropa. Ugwaljanza bejn kulħadd. M'hemmx demokrazija fl ugwaljanza, m'hemm soċjetà prospera eh, li għandha futur mingħajr drittijiet tal-bniedem u l-ugwaljanza hija dritt tal-bniedem. Irridu niġġieldu kontra differenza fis-salarji, differenza fil-pensjonijiet, Issa jrid ikun hemm il-trasparenza fis salarji rridu wkoll niġġieldu kontra l-istereotipi biex verament ikun hemm ugwaljanza. Eh, irridu kun hemm ukoll ugwaljanza fit-teħid ta' deċiżjonijiet irridu nieħdu miżuri speċifiċi li jkunu inklusivi violenza tal-ġeneru tal kol tnejn minn t-let nisa kienu vittmi tal-violenza rinkalmu dwar l-intelligenza artificiali għal dak li għandu xjaqsam mal il-fastidju ċibernetiku u rridu niżguraw li din l-istrateġija titkellem dwar id-disabilità u n-nisa jridu kunem hemm indikaturi ta' disabilità, indikaturi dwar in-nisa għaliex dan huwa dak li rikjedu il-valuri Ewropej. Głos pani poseł Vilija Blinkiewicz-Jute. Grazzi, issa nadu a signora Blinkiewicz-Jute għal minuta. Grazzi, President. L-ewwel nett, Signora Kommissarju tal-rwol f'attiv tiegħek u tal-li qed tipprova tippreżenta malar kemm jista' jkun l-istrateġija tal-ugwaljanza bejn is-sessina naxtieq nawguralek kull suċċess din l-istrateġija. Madana kollu naħseb li rridu nesprimu pożizzjoni ċara ħafna ta' xiri tiġi rifless fl-istrateġija. L-ewwel nett għandna bżonn eh, strateġiji konkreti biex nwaqfu l-violenza kontra n-nisa u eh, nużaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul biex niġġieldu l-faqar fost in-nisa. Waqt l-aħħar eh, mandat aħna provajna nikkoordinaw il-xogħol eh, il-xogħol il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja privata. Aħna rridu niżguraw ukoll eh, illi il-diskrepanza ta' bejn il-pagi trid u wkoll u għallura mżon ta' dawna ta' deċizjonijiet u jiena nixtieq nawguralek illi ninħu situazzjoni fejn ma tkunx miktuba fuq dokumenti ma tkun realtà. Grazzi. Issa għaddu għas Rodriguez Ramos għal minuta u nof. Ismwi. Grazzi. U din l tal-ugwaljanza hija importanti ħafna u hija importanti iktar illum minn qatt qabel fejn qed naraw ideoloġiji totalitarji fl-Ewropa li dejjem ippruvaw jeqirdu l-drittijiet ta' kulħadd imma b'mod partikolari jibdew tan-nisa l-ar espressjoni tal-inugwaljanza bejn in-nisa u l-irġieli għall vjolenza u l-ar espressjoni tal-vjolenza tal-ġeneru huma il-qtil tan-nisa li eh, m'għadhom ma waqfux fl-Ewropa rek irridu nkunu ċari. Aħna xbajna, xbajna u anzi waħel issa waħlin f'din il- is-sitwazzjoni hemm il-Konvenzjoni ta' Istanbul li sissa sitt pajjiżi biss għadhom kif iffirmawha, hemm id-data dik hija ħaġa, ma Sinjora Kummissarju ma jistax ikun li l-Unjoni Ewropea ma jkollix data, irridu nkunu nafu in-numri tar-realtà tal-vjolenza fl-Unjoni Ewropea li ssir kontra n-nisa. Ftit għandna data u għandna data illi mhijiex omogenea skoll l-artiklu 11 tal-Konvenzjoni ta' Istanbul irridu navvanzaw sabiex ikonna data komparabbli sabiex tir nkunu nafu x'inhi realtà ta' ċifri tal-vjolenza biex tidarba tieqaf din u mbagħad barra mid-dejta irrid ikun nagħtu isem lil din il-vjolenza u l-isem tal-vjolenza huwa reat delet li irridu jkunu għandhom ikunu wkoll inklużi fit-trattati tal-Unjoni Ewropea. Jekk nimxu f'din it-triq dan il-Parlament verament se tar sibu li jappoġġak. Grazie ħafna, sanaddu għal Signora Lizzie. Grazie, President, onorevoli kollegi. Signora Kommissarju, aħna nappoġġaw l-importanza tal-ugwaljanza bejn is-sessi bħala valur komuni u jekk irridu nkunu koerenti, għandna naħdmu sabiex nippromovuha fil-politiki kollha tal-Unjoni Ewropea mhux biss għall-Parlament imma anki bħala rivoluzzjoni kulturali mhux bħala xi ħaġa li qed tiġi imposta l-ostakoli li waqfu n-nisa milli jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol iġibu prezz ta' nuqqas ta' benesseri u jekk aħna nneħħu l-ostakoli nkun qed nagħmlu ħaġa tajba ħafna riċerka tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-sessi juri li l-ugwaljanza bejn is-sessi twassal għal iktar eh, tkabbir ekonomiku ma l-Istitut jagħti prezz ir-rwol tan-nisa fil-konċiljazzjoni tal-ħajja tal-familja u dik tax-xogħol. L-inugwaljanza joħorqu iktar minn 10 eh, jistaw jekk neliminawa tista' toħloq 10 miljun Um, impjeg ġdid Però fejn il-bilanċ għal familji l-ugwaljanza bejn is-sessi tkun promossa anki fid-dinja eh, tal-politiki ġodda tal-Unjoni Ewropea su uniku digitali, il-Green Deal, l-intelligenza artifiċjali fejn il-differenza u distak bejn il-xogħlijiet tan nisa l-irġiel huwa kbir ħafna. Issa li għandna kommissarju għal dan is-suġġett, l-affarijiet iridu jinbidlu anki għaliex il-Qorti tal-Awditurja Ewropea se teżamina l-integrazzjoni ta' dawn eh, l-elementi fil-politiki tal-Unjoni Ewropea u l od il-verifika se naraw fir-rebbija ta' din is-sena u wissa se naraw x'impatt se jkollhom il-pjanijiet ta' Signora von der Leyen fuq id-dinja tan-nisa. Ernest Urtasun Grazzi is-Senadu għas Sur Urtasun. Grazzi ħafna kommissarju jata ta' ħbar tajba illi aħna fl-aħħar għandna strateġija. Xi ħadd qal diġà illi l-aħħar strateġija spiċat fl-2019. Nittama għaliex ma kienx hemm strateġija fl-aħħar mandat eh, jaxa tal-mistija u issa ħanbidluwa u nittama illi issa ħajkunaw eh, ċaqli għafem minnista li jaxa li għanna bżonna. Eh, u nixtieq ukoll nitolbok sabiex tkun ambizzjuża ħafna f'oqsma differenti, speċjalment fl-qasam soċ-ekonomiku, eh, għandna bżonn il-trasparenza tad direttiva tat taxxa u din tkun importanti bħala leġislaturi irridu naħdmu aktar fuq il-violenza, ir-ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul u l-waqfin tiegħu naħseb hija xi ħaġa li ma nistgħux naċċettawha Jiena wkoll nixtieq eh, nitolbok sabiex tiffoka fuq il-mainstreaming tal-politiki kollha tal-Kummissjoni. Din hija xaġa importanti ħafna, eh, eh, speċjalment fil-konsultazzjonijiet ta' bejn is-servizzi tal-inizjattivi tal-Kummissjoni. Aħna naħsbu li din hija responsabilità kbira, aħna qegħdin warajk, kummissarju, ejja noqdu attenti illi din l-istrateġija inbidlu għal ħaġa importanti għan-nies. Grazzi. Grazzi ħafna, issa il-kellim li jmiss, is-Sinjura Mozanowska. Għandek minuta. Grazzi ħafna, Senjura President, Kummissarju. Din hija aħbar tajba illi qed naħdmu fuq strateġija għall-egwaljanza ta' bejn il-ġeneri. Din hija xi ħaġa eh, li importanti qed nitkellmu fuq ir-raba rivoluzzjoni industrijali, fuq anki progress teknoloġiku, digitalizzazzjoni. Imma apparti dan kollu, xorta waħda m'għandniex l-ugwaljanza f'dawn is-setturi. Eh, sal-2020 il-pajjiżi kollha eh, madwar id-dinja jkun jistgħu jneħħu diskriminazzjoni ta' bejn il-ġeneri. Il-GDP tiżdied b'6 biljun dollaru li kieku din titneħħa din id-diskriminazzjoni. Ma nistawx, miex ħaġa fattibli din id-diskriminazzjoni, mux għed nitkelmu bis fuq diskrepanza ta' bejn is-salarju, hemm eh, ta' 6% fil-fatt ta' diskrepanza imma ta' pensjoni mbagħad hija ta' 35% u importanti li huma jkunu rappreżentanti rappreżentati b'mod ugwali fil-parlamenti diffiċli ħafna li, li kollok karriera tajba bħala eh, marra u allura il-faqar ma jistax ikollu wiċċ il-marra fl-Unjoni Ewropea. Grazzi issa Sinjura Modik għal minuta. Sinjura President, Kummissarju, il-lista li nixtieq nara f'din l-istrateġija hija waħda twila, imma nixtieq nifoka fuq il-saħħa Eh, sesswali, dinja ta' kulħadd, speċjalment anke għal nisa kollha, irrispettivament mit-twemmin u l-politika tagħhom hija huwa dritt għal eh, bniet kollha. Imbagħad fuq ugwaljanza akbar fis-soċjetà, importanti illi eh, dan isaħ l-ewwel net fis-suq tax-xogħol. U min ħajkun responsabli per eżempju li jihdossib it-tfal. U anki li jkun hemm il-disponibilità tal-kura għall-anzjani. Ehm, fi Finlandja qed indaħlu model ġdid anki għall-ħin ta' waqfin għal sabiex jihdossib it-tfal għall-irġiel u n-nisa u dan jgħin ukoll għal-iżvilupp tal-pensjonijiet tan-nies. Grazzi. Grazzi ħafna, issa ngħaddu eh, eh, għal sur Olivers għal-minuta. Grazzi. Rita Demol tal-ċina għalet n-nisa dejjem kellhom jiġġieldu id-doppju. In-nisa huma essenzla tas-soċjetà, imma minkejja dan kollu jew forsi propju mħabba dan hemm ħafna nisa fl-Ewropa llum li m'għandhomx garanzija ta' drittijiet tagħhom fl-aħħar tliet snin id-differenza fir-rata tal-xogħol tal-nisa u l-irġiel ta' 11 eh, Huwa tem differenza bejn ir-remunerazzjoni tan-nisa u l-irġiel eh, id-differenza fil pagetta ta' 16 fil-mija. Umbat il- il-violenza fuq in nissa n-nisa għandhom bżonn li jaraw id-drittijiet tagħhom li jkunu garantiti u din ir responsabilità tagħna lkoll nisa u rġiel jekk l-irġiel ma jbidlux ir-wol tagħhom fl-isfera pubblika fid-dinja imprenditorjali u fil-familja se jkun impossibbli sabiex in-nisa joħorġu minn sitwazzjoni fejn id-drittijiet tagħhom ikunu eh, miksura u mkasbra tant spess. Dan qed ngħidu minn esperjenza personali. il femminiżmu mhuwiex xi ħaġa li jridu jiġġieldu għalih in-nisa biss imma s-soċjetà kollha kemm hi. Grazzi ħafna, issa ngħadu għas-Sinjura Luka Ċieva għal minuta. Grazzi ħafna, President Naħseb huwa ħasra meta naraw li tant nisa qegħdin jisofru minn inugwaljanzi. Qed nieħu gost, Kummissarju, illi din hija waħda mill-prijoritajiet tal-Kummissjoni. Naħseb li din l-istrateġija eh, għandha tinkludi l-ħtiġijiet tan-nisa minn oqsma differenti, nisa li ġejjin eh, minn żoni rurali, dawk illi jridu eh, Eh, li għandhom diffikultà l-aċċess tal-kindergarten, per eżempju, u aċċess għal kura tas saħħa fil meta jkunu anzjani u dejjem jibqgħu jaffettxjaw problemi finanzjarji. Hemm min ukoll għandu problema għall aċċess tas-saħħa tal-kura tas-saħħa. Eh, eh, u dawk li ma jkollhomx biżżejjed edukazzjoni ma jkunux jistgħu jilħu l-aħjar impjiegi eh, um, bħal irġiel. U naħseb ukoll fuq in-nisa illi eh, jisofru minn mibeda, minn violenza sessuali, violenza domestika, eh, dawk li jridu jisofru il-problemi ta' indipendenza ekonomika, dawk ukoll li għandhom diżabilità għatem ħafna differenzi bejnietna eh, eh, eh, fil-parlament. Imma nasab ċerta wahda nistaw nitkelmu fuċi wahda favur n-nisa fl-Unjoni Ewropea. Grazie ħafna. Issa naddu għassur Matic għal minuta. Jiena nixtieq għal darbohra nfakkarkom sabiex iżommu mal-ħin allokat. Għaliex inkella tkunu qegħdin tieħdu l-ħin minn dawk li kun ixtieq itkellmu taħt il-proċedura tal-kaġdija jew tal-blue card. Sur Matic. Grazzi ħafna, Sinjura President. Eżis kollegi, jiena qed nieħu gost illi din l-istrateġija qed turi b'mod ċar il-prioritajiet il-ġodda tal-Kummissjoni u ma nistawx inħallu li mmorru lura, eh, ma nistawx nipermettu li mmorru lura fid-drittijiet tan-nisa u li ma jkollniex unjoni ta' ugwaljanza. Id-drittijiet riproduttivi u sessuali eh, kienu huma dawk li l-aktar qegħdin jisofru imbatem hemm ukoll il-vjolenza għabbażi eh, ta' sess, inqas ta' edukazzjoni. Dawn kollha huma marbutin mal-valuri ta' ta' patriarkija u eh, rridu naħsbu fuq din l-istrateġija li dawn l-istrateġija ħajuru l-Unjoni Ewropea eh, ħat kompli taħdem għal drittijiet tan-nisa u mhux se tħalli nies li joħduna lura għal evu allura din dan huwa test li aħna rridu naddu minnu. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għas-Sinjura Ċek għal minuta. Grazzi, jiena qed nieħu ħafna illi l-Unjoni Ewropea qiegħda taħdem fuq l-istrateġija għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri. Din hija importanti ħafna lija u nixtieq nsemmi aspett wieħed fuq il-vjolenza fuq in-nisa. Meta nitkellmu fuq il-vjolenza nsemmu in numri waħda minn kull tliet nisa fl-Unjoni Ewropea. Imma nixtieq nitkellem fuq mara il dinja mara illi ġiet eh, Eh, attakkata mill-ex partner tagħha fid-dar tagħha stess, ma kellix imbagħad kura eh, medika u laqqas protezzjoni mill-pulizija wara. U il-Ministru tal-Ġustizzja fl-Ungerija għal li l-ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul hija tmur kontra l-ideja politika. Imma din il-mara edha taħdem u taħdem għal protezzjoni tan nisa u jiena nixtieq inkompli mal-vuċi tagħha u nixtieq nitlob lill kummissjoni sabiex jkomplu jaħdmu fuq il-wedit tagħhom u jiġildu l-vjolenza fuq in-nisa eh, sabiex l-Unjoni Ewropea anki tingħaqad mal-Konvenzjoni ta' Istanbul. Grazzi. Grazzi ħafna jekk joġobkom tinsewx ir-regoli li huma validi f'din is-sala. It-talba tiegħi tkun li ma tużax posters fil-plenarja meta terġa' titkellem għaliex ir-regolamenti qegħdin hemmhekk għal kulħadd. Grazzi issa nagħdu għal Sinjura Reintke. Le, anzi, skużani, is-Sinjura Regimenti. La donna Id-don il-mara hija misteru li fl-istorja tal-ġenerazzjonijiet umani hija opra immensa li taqdi l-umanità u l-ħajja l-kontribut li tagħmel ta' kuljum bis-sensitività tagħha bil-dedikazzjoni, l-ġenerosità lejn il-familja u l-ħajja ċivili u għal ħolqien ta' kultura li tista' torbot il- kultura il-ħsieb u raġuni mal-sentiment. In-nisa eh, jistaw jenuna nifmu aħjar il-ħajja u id-dinja u jikontribwixu għal relazzjonijiet aħjar bejn in-nies. Imma id dinja tal-marra fil-ġlieda l-ugwaljanza ta' drittijiet tal-bniedem u mebda dubju li sal-lum għatem ħafna ostakoli illi waqfu n-nisa u jżommuhom lura il-żieda tal-emanċipazzjoni tan-nisa hija xi ħaġa li ma tistax tistenna iktar u għalhekk għal dawk in-nisa kollha li fis-skiet b'ħafna sagrifiċċji huma impenjati u jittamaw eh, alla volja jafu illi jgħixu f'realtà ostili u komplessa dik ir-realtà illi timponi fuqhom inġustizzji, trattament ħażin u li ħafna drabi laqas biss tħarrisilhom ħajjithom. Il-vjolenza u l-ġustizzja fuq in-nisa um, jikbru iktar meta ma nitkellmux fuqhom, meta nużaw l-istereotipi, l-injoranza u l-indifferenza. U għalek aħna nilqaw l-inizjattiva tal-Kommissjoni Ewropea li se tipproponi strateġija l-ugwaljanza bejn is-sessi li trid ikollha impenji ċari u indikaturi u mekkaniżmu għal monitoraġġ sabiex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 Fil-fatt hemm lista twila li jiena nixtieq li tiddaħħal fl-istrateġija tal-ugwalanza bejn is-sessi. Ħan nifoka fuq tnejn biss għaliex naħseb huma kruċjali ħafna u l-ewwel waħda hija li jkollna ehm, proposta legali fuq id-diskrepanza ta' bejn is-salarji hija xi ħaġa li wasal żmien sew u u qed nitkellmu biss fuq 63 sena jina nistennew sabiex ikun hemm il-proposta għal ugwaljanza fil-pagi. U xi ħaġa oħra li hija kruċjali xi ħaġa li semmu l kollegi wkoll. Direttiva eh, kontra l-vjolenza eh, fuq in-nisa, il-konvenzjoni miġ biżejjed għaliex Eh, hemm din it-talba qed tiġi iktar b'saħħitha fl-Unjoni Ewropea u rrid ikollna pożizzjoni. Naħseb li Trump fl-Istati Uniti, Bolsonaro fil-Brażil, Putin fir-Russja, l-Unjoni Ewropea għalkemm għandna ħafna problemi xorta waħda nistgħu nkunu eh, punt ta' tama għal femministi madwar id-dinja u naħseb li din istrateġija l-ugwaljanza ta' bejn il-ġeneri hija waħda mill-opportunitarijiet li għandna aħna sabiex nimxu mal-aspettattivi li għandna u eh, sabiex din l tkun ta' suċċess. Grazzi. Nirringrazzjak issa ngħaddu għas-Sinjura Stegrud għal minuta. Sinjura President. President, jiena napprezza ħafna il-ġlieda li qed isir favur in-nisa imma hemm bżonn li jsir iktar. Jiena imħasba dwar l-immaġini li qed tingħata eh, fġieħ l-ugwaljanza n-nisa qegħdin jidru isom vitmi u dinija minħabba id-diskriminazzjoni u strutturi patriarkali. L-istrateġija l-ġdida forsi ma tindirizzax din il-problema blaħjar mod palli kieku isna qegħdin rridu nagħtu privileġġi lin nisa Irridu nissostitwixxu l-ġustizzja palli kieku b'xi ħaġa ġdida. Aħna rridu nagħtu lin nisa il-libertà li jiddeċiedu għalihom infushom u dwar ħajjitu. Pani posew Elena Kontura ċas wystąpienie jedna minuta. Grazzi sanadu għal Elena Kontura għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kummissarju. Jekk biex niżguraw li din l-istrateġija tkun ta' suċċess rridu niżguraw li l-istati membri huma impenjati sabiex ikunu qed jimxu ma' qafas ġdid tal-linji gwida u uh, miżuri speċifiċi jridu nimxu ma' leġiżlazzjoni biex niżguraw illi jkun hemm implementazzjoni tajba tal-Konvenzjoni ta' Istanbul fl-istati membri kollha biex inwaqfu l-vjolenza kontra n-nisa. Jrid ikollna eh, miżuri vinkolanti u trasparenza sabiex eh, inneħħu diskrepanza fil-pagi. Għanna bżonn ukoll illi inneħħu l-ostakli għan-nisa sabiex huma jkunu jistgħu eh, jkollhom ir-ruoli ta' livell għoli din xaġa li semmejna fil-Kunsill. Għandna bżonn mekkaniżmi u għandna bżonn eh, penali wkoll meta jkun hemm xi tip ta' ksur fil-post tax-xogħol. Hemm bżonn ta' strateġija anki għas-saħħa tan-nisa sabiex il l-kellima titwaqqaf. Grazzi, Signor Rondenel. Grazzi, President. L-Unjoni Ewropea l-Istati membri ilhom snin jiġġieldu għall-ugwaljanza bejn is-sessi imma sal-lum ir-riżultati juru illi il-politiki li kellna sissa ma kinux biżejjed biex jagħmlu tajjeb għal ħsara kulturali, soċjali u ekonomika li batew in-nisa. Raġuni hija sempliċi għaliex id-dinja ekonomika produttiva qatt ma ridet tieħu pożizzjoni soda biex eh, tieqa fid-diskriminazzjoni diskriminazzjoni fil-postijiet tax-xogħol u għalek huwa hija xi ħaġa pożittiva ħafna din l-istrateġija għaliex hija innovattiva pal per eżempju rivoluzzjoni industrijali u digitali, jekk ma jkunux ġestiti sew, se jżidu differenzi bejn in-nisa u l-irġiel għalhekk li din l-istrateġija jridu nallokaw ir-riżorsi politiki kollha meħtieġa sabiex neqirdu diskriminazzjoni kontra n-nisa fil-post tax-xogħol u anki sakemm idumu fil-suq tax-xogħol bħala istituzzjonijiet Ewropew flimkien ma' soċjetà ċivili jridu nagħmlu dak kollu li huwa possibbli sabiex tieqaf darba l dejjem il-vjolenza fiżika fizika u psikoloġika fuq in-nisa. Kummissarju Dalli jekk l-istrateġija se tiffaċċa dan l-isfidi kollha se nappoġġawha biex nirbħu dawn il-battalji li huma ċiviltà imiktar u iktar battalji ta' ġustizzja soċjali. Grazzi. Dziękuję. Głos zabierze pani poseł Maria Walsh. Grazzi, sanado a Senjura Walsh għal minuta. Kummissarju Dalli u kollegi jiena nilqaddin il-pubblikazzjoni tal-istrateġija u naħseb l-ugwaljanza trid tkun parti mill-valur tal-Unjoni Ewropea. L-ugwaljanza ta' bejn in-nisa u l-irġiel hija parti importanti mill-valuri tagħna. Eh, bħala soċjetà aħna importanti li nimxu mal-prinċipju Eh, tal-valuri maqsuma kif qalu diġa xi kollegi. Il-vjolenza fuq in-nisa eh, hija problema li tista' tissolva jekk naffaċċjawhom wiċċ imbuċ u rridu mhux biss inħarsu lejn in-nisa affettwati ma kien ħarsu lejn l-eruq tagħha, l-edukazzjoni. Eh, in-nisa ma jistgħux jiġu medda fuq deċiżjonijiet tagħhom f'ħajjithom. U bżon bżonn ta' unjoni aktar tolleranti. Nixtieq nirringrazzjak Kummissarju Dalli talli qed tmexxi din l-istrateġija u nixtieq inħeġġeġ lill-kollegi rġil f'dawn f'din is-sala. Nixtieq nirringrazzjakom tal-appoġġ tagħkom għaliex inkella mingħajr l-appoġġ tagħkom eh, l-affarijiet jaw fuq id-dejn torax. Grazzi. Issa ngħaddu għas-Sinjura Piċerno għal minuta. mikrofon Ora, ora va, ok, sì, grazie. Grazie, grazie Kummissarju, grazie President. L-Unjoni Ewropea minn ftit ġimgħat oħra se jkollha strateġija għall-ugwaljanza bejn is-sessi u din aħbar tajba. Anzi, mhix aħbar tajba, aħbar eċċellenti jekk meħed irqis illi fil-leġislatura li għaddiet ma kenniex strateġija waħda għal dan fuq dan suġġett u aħna nilqawa u nappoġġawha Sinjura Kummissarju nilqawa pożittivament din l-aħbar għaliex l-Ewropa żgur hija l-parti tad dinja fejn in-nisa l-iktar għandhom drittijiet u fejn id-differenza bejn is-sessi hija ftit. Imma xorta waħda tbaqa' ħafna x'isir, l-istatistika turina dan id-differenza bejn il-pagi u l-pensjonijiet. U u n-nisa illi għandhom responsabiltajiet bar fuq il-post tax-xogħol huma xorta waħda ftit wis fil-gazzetti u fil-medja soċjali huma eh, mimlijin aħbarijiet bar violenza, fastidju fuq in-nisa u dawn jillimitaw il-libertà tagħna u l-ħajja tagħna għalhekk, Sinjura Kommissarju, aħna għandna bżonn ta' miżuri vinkolanti mhux lista ta' intenzjonijiet tajbin, miżuri vinkolanti għalhekk direttiva kontra l-vjolenza, direttiva li iddaħħal miżuri vinkolanti sabiex dan id-dram ta' l-aħwa tagħna illi huma imċekna u mbagħad maqtula anki l-kultura patriarkali li qiegħda teqret ftit ftit lin nisa Głos zabierze pani pan poseł Dragos Pislaru. Grazie senado Assur Pislaru għal minuta. Kommissarju u President. Jiena kont preparajt diskors, pero deċidejt li ma naqrax għax irrid inwassal messaġġ iktar dirett u mill-qalb. Xuħut mill-irġieli qisu din il-problema bħala problema sekundarja u jiena nistidinhom biex jerġgħu jaħsbuha u jaraw kif qed jiġu trattati ommijietom u ħutom bniet u l-kollegi naraw pereżempju l-fenomenu drammatiku tal-vjolenza fuq in-nisa jien għandi erba subien u irritnajt ngħid li hija responsabilità tiegħi għalmenu jien kienħos inħoss illi nrabbihom jafu jirrispettaw lin-nisa.